No, reka la diskussjoni konġunta sui... Mela, aħna unjek nifstaw nibdew bid-dibattitu konġud, direttiva dwar il-rekwiziti prudenzjali u ta' kapital għall-istituzzjoni tal-kreditu u ditti tal-investiment. Għanna rapport ta' l-onorevoli Karax. Nati l-kelma mill-ewel l-onorevoli Karax għal erba minuti jek jieġbok. Sina President, Kummissarju, President, fil-kamra, sinjuri. Minħabba l-fat li d-kwistjoni li qed diskutu l-lum u r-riżultati tagħhom ifasslu u huma suċċess għall parlament Ewropew u suċċess kbir ukoll għall ewropa bħala post fejn nistgħu nagħmlu negozju anke jasfiq finanzjarji huwa suċċess ukoll għas-suq waħdieni. Aħna hawnhekk mhux qed nirregolaw inqas banek, anzi qed nirregolaw il-banek kollha, mhux qed nirregolaw il-banek li jisir ikunu soġġetti għal eżenzjonijiet minn kulħadd imma jkun hemm regolamenti u, rego u regoli. U anki bejn dawk kollha li jaħdmu fis-suq. Il-leġiżlazzjoni marbuta mas suq waħdini għandha lan li tfassa leġiżlazzjoni komuni għal 8200 banek kollha li hemm fil-Unjoni fil fil Ewropea. Aħna qed nistabilizzaw il-banek qed nipromuovu il-finanzjament tal-ekonomija reali qed insaħħu dispożizzjonijiet tal-linji ta' kreditu għal l-intrapriżi żaru medji u anki qegħdin nibbilanċjaw is-sitwazzjoni biex tkun l-istess għal kulħadd u nittallaw, nippermettu wkoll naqsu il-pis ta' taxxa fuq iċ-ċittadini minħabba din il-kriżi finanzjarja. Mela, d-dibattitu tal-lum dawn il-kwistjonijiet huma l-ġebla tax-xewka għal regolamenti li aħna għandna qudiemna. Dawn ser jiprovdu il-bazi għal Single Rule Book fl-Unjoni Ewropea. Aħna bdejna b'dan f'din id-direzzjoni ta' suċċess b'inizjattiva propja u din tħodna lura f'Settembru tal-2010 u permezz ta' dik l-inizjattiva propja l-Kummissjoni u r-reazzjoni tagħha aħna irnexxielna nibdew billi nimplementaw ir-regoli ta' Basel fuq livell Ewropew ksibna dawn ir-riżultati għaliex dan il-Parlament kien minn dejjem involut li jiddiskuti u anki jilħaq ftehim. Aktar milli joqgħod eh, eh, ifettaq fuq il-kontenut. Aħna kena votazzjoni ta' zero fuq il-rapport ta' inizjattiva propi ħna kellna 44 vot u pozittivi u zero kontra u nistaw najdu kol li ħna tkellimna u kol fuq l-onijiet ta' bażi li rridu jiġu implementati. Barra minn hekk aħna rridu nħdu konsiderazzjoni wkoll l-impatt tal-ekonomija reali, tkabbir l-impjieg kif ukoll is-settur bankarju. Kif ukoll aħna rridna nestendu il-tmexxija il, il, il, tal-kumpaniji wkoll Issa aħna għanna ekwita aħjar u din irdupjat, Iva, aħna għanna għanna e, eh, zewċ ratios ta' likwidità qed nipromuovu li konna finanzjament ġenwin fil-ekonomija reali billi nipremmettu li kunem aktar aċċess għal kreditu mill-SMEs binqas riskju involut Meta niġu għas-settur bankarju ħana provajna nagħmluha wkoll ċari ċara li rridu nerfaw responsabilità u anki li dan is-settur tep li kollu regolamenti li jkun hemm ukoll limitu fuq il-bonuses, ikun hemm ukoll fixed ratio għal dik li renumerazzjoni. U rridu naraw ukoll ċifri jiġu rapportati lill-Kommissjoni fuq anki tħul, il-numru ta' nies ukoll jkunu pjagati anki f'dak li ju profitti. Aħna qed inħarsu wkoll lejn il-ħedma supervizorja, qed inħarsu wkoll li ikolna għafas komuni Ewropew li jitpoġġa fis seħu dan ikun jista' eh, ikun il-bażi għal l-Unjoni Bankarja u Supervizjoni tal-Banek. Meta ndur issa lejn il-Kommissjoni u l-Kunsill l-impjegati kollha u l-membri kollha kemm nisa u rġiel, jien nixtieq nirringrazzjom għaliex iva aħna konna qed naħdmu fuq l-istess ħaġa kol flimkien sabiex nilħu dan ir-riżultat aħna rridu tweġibiet serji fuq il-kriżi rridu nistabilizzaw is-settur bankarju fl-Ewropa rridu li s-settur finanzjarju ikun Eh, adegwat. Ġifiri nirrakkomanda dan il-rapport lilkom. Grazie, ora la parola al Ministro Creighton. Grazie tassew, sa nixtieq nagħti kelma l-Onorevoli il-Ministru Creighton jekk jogħġbok. Sur President, membri onorevoli. Il-pakket leġislattiv li għandkom il illum huwa il-frott ta' xogħol ibes mill-naħa ta' żewġ istituzzjonijiet tagħna fisem il-Kunsill jiena nixtieq partikolarment nirringrazzja il-xogħol tal-Presidenza Pollakka Ċipriot u dik Daniża. Nixtieq nirringrazzja wkoll ir-rapporter l-Onorevoli Karas il-president il tal-Kumitat Econ, il-Sinjura Knowles, u shadow rapporteurs, il-Sur Bullman, il-Sur Lambert u il-Sinjura Ford. U nirringrazzjom għal kooperazzjoni u anki rida tajba tagħhom matul id-diskussjoni tkolla li kellna. Jiena kontenta bil-fatt li aħna l ħakna ftejn politiku. U dan nistgħu ngħidu li regoli l-ġodda se jistgħu jiġu implementati mill-ewwel ta' Jannar tal-2014 is-sena li ġejja. Dan sir iwassal ukoll il-qalba ta' single rulebook għal banek u jwittitri ukoll għall-Unjoni Bankarja. Dan ifisser ukoll li ħana nistgħu nilħu l-impenji internazzjonali tagħna fuq ir-regolamenti finanzjarji u nimplementaw ukoll il- trattat ta' Basel u anki il-rekwizita ta' kapital nixtieq ukoll ngħid u nuri nisħaq fuq żewġ punti li jaxtiq li l-om attenzjoni. Kif il kol nafu l-Unjoni Ewropea tiffaċċja sfidi kbar meta jgħajmu u jollu l-kompetitivi tagħhom u jkollhom anki tkabbir ekonomiku. Għalhekk aħna rridu nibbalanċjaw l-akkumulazzjoni necessarja ta' ċertu buffers u anki likwidità mal-banek sabiex nassikuraw li jinħeles eh, finanzjament biżiet għall-ekonomija mod partikolari l-SMI. Saħna nħossu li l-pakket li aħna negozjajna ta' bilħaq joffri inċentivi bizzejed biex nilħu dawla nitled nifsemmejt It-tieni net. Fil-waqt li l-ftejmit ta' Basel jikkonċernaw l-akbar banek globali, it-taxxa tkopri kemm il kompanniji kif kolli banek ta' investiment ridna ninkludu kol dispożizzjoni partikolari biex nieħdu ħsieb dan kollu fil-waqt li nassikuraw li aħna għadna nżommu konformi ma' regoli globali u nilqu wkoll ir-rekwiżiti eh, prudenzjali tal kumpanniji Ippermettu li nisħa punti partikolari qabel ma ngħaddu mbagħad iktar tard illum għal-vot. L-aktar ħaġa fundamentali u li l-banek ridu jżommu mod aħjar il-kapital u jżommu konformi ma il-rekwiziti mm, ta' kapital dan sekura u kol stabilita fis settur finanzjari u inaqqas eh, riski zejjed aħna ma qbilniex fuq il-riskju sistematiku tal-buffers ta' kapital li l-stati membri staw jintroduċi fuq buffer li kun applikabi ma' speċifiku għal istituzzjonijiet sistemiċi importanti. Da ser ikun mandatorju għal eh, kumpani kbar ta' kreditu dawn il-buffers ta' kapital jiġu ser jassikuraw li kunem bilanċ bejn l-interess ta' supervizuri kif ukoll ta', ta l-istituzzjoni bankarja li jkunu qegħdin fil-pajjiż u dawk li l-investiment riskju sistematik fuq il-level nazzjonali jrid ikollhom ukoll eh, salvagwardji adegwati biex ma jkunx hemm tfixkil fis-suq intern jew tfixkil fil-regoli ta' Basel jew inkella eh, tfixkil fil-supervizjoni prudenzjali. Il-ratios li għanna, aħna binna fuqom u binna fuq numru ta' regoli li hemm bejn il-ftejmit ta' bazel kif ukoll il-supervizjoni u l-ambizjoni tagħna sabiex nassikuraw li jkun hemm settur finanzjarju tajjeb u kompetittività Ewropea. Aħna nkludejna wkoll dispożizzjonijiet fuq il-rekwiżiti ta' trasparenza bħal pereżempju il-banek ser ikollhom juru x'inhuma il-profitti li jagħmlu t-taxxi li ħalsu u il-kommenti tagħhom fuq il pajjiżi u anki n-numru ta' impiegati li ħadmu. Mill-2014 dan għandu jiġu reportati l-Kommissjoni u mill-2015 dawn ikunu publikament disponibli. Il-pakket inkludi u kol ftejn fuq il-limitu massimo tal-bonuses marbut mas salarju tagħhom. Hemm possibiltajiet għal ammont ta' flessibilità biex wieħed jolli dan ir-ratio minn tnejn għal wieħed u biex wieħed iħallas 25% tal-bonus eh, mistrumenti differiti, brati ta' interessi differenti, aħna nħoss li dan huwa kompromess tajjeb li jgħin naqqas riskju żejjed. Issa rigward is-supervizjoni rwol tal-awtoritajiet bankarja ser jiġu msaħħa, speċjalment meta nqisu il-miri ta' supervizjoni importanti li ġew delegati għalija. President, membri onorevoli, Il-ftejm tana fuq din il-pakket leġislattiv ma jfissirx li xogħol tagħna wasal fit tmiemu. L-esperjenza li aħna ksibna meta ġejna biex nimplementaw din il-leġislazzjoni għandha tiġi evalwata u numru ta' klawżoli ta' reviżjoni iddaħlu fit-test li jistgħu waslu biex itejbu titjib għal ġejjieni. Dawn ikopru pereżempju l-finanzjament għal finanzjament fuq il-meda twila ta' żmien għall-ekonomija reġim applikabli għal espożizzjonijiet gbar, kif ukoll limiti fuq uh, l-exposures u anki biex wieħed jagħmel shadowing tal entitajt bankarji. Fuq kollox aħna nikkonsidraw li r-riżultat li nkiseb fl-aħħar negozjati tagħna huwa wieħed sodisfaċenti. U għalhekk nittamaw li aħna ser nirċievu l-appoġġ min-naħa ta' dan il-Parlament għaliex dan iwasal regolamentazzjoni aħjar ta' l-industrija ta' servizzi finanzjarji u għalhekk jgħin biex aħna nibnu mill-ġdid il-fiduċja ta' ċittadini tagħna fis servizzi finanzjari tal-ħdan l-Unjoni Ewropea. Grazie. Grazie Ministro. Grazzi tassew. Issa nagħti l-kelma l-Onorevoli il-Kummissarju Barnier. Grazzi tassew, Signor President. Il-test li għanna qoddimna l-lum imur lura għall erba ta' lulju tal-2011 huwa ġebla ta' xewka ta' single rulebook għal 8300 bank li għanna fil suq waħdini tal-Unjoni Ewropea. Il rekwiziti kwalitativi u kwantitattivi f'dak li ju kapital bankarju kif ukoll il-likwidità sabiex ngħinu lil banek iżommu u jilqaw dawn ix-shocks qed naraw amministrazzjoni aħjar, governanza aħjar, għaliex fil-passat aħna mhux dejjem kellna dan f'postu balek il-kriżi ġelitna nafaċċew dawn il-problemi. L-Unjoni Ewropea wkoll kella impenni li tili dettiħu fuq il-level tal-G20 u fil-fad il-ġimgħa ta' il-Ministri fil-Washington DC. Lucinda Creighton saħqet ir ruol tal-presidenza Pollakka, eh, il-presidenza Ċipriotta, dik Daniza U jiena fil-fat nixtieq nirringrazzja l-Presidenza Irlandiża għaliex anki lill-Ministru Creighton personalment għaliex jien nixtieq fil-fatt nirringrazzja l-rappreżentanza permanenti Irlandiża għal Brussel u membri onorevoli nirringrazzja wkoll lill-rapporter Othamar Karas, il-President il tal-Komitat, il-Sinjura Sharon Bowles, l-Onorevoli Bullman għaliex huma dew ukoll mitrialogi trialogi f'dawn l-aħħar ġimgħat u għalhekk jiena naf li mingħajr l-impenn tagħkom mingħajr id-dedikazzjoni tagħkom u anki r-rieda li jurejtu biex naslu għal kompromess aħna kieku qatt ma wasalna fejn l llum. Numru ta' punti li jina nishtiq uh, nitkellem fuqhom u fejn il-Parlament ta' kontribut verament ta' valur. L-Onorevoli, il-Sur eh, Tajani, il-Komissarju Tajani, ġibet l-attenzjoni tal-autoritajiet bankarji ftit ta' żmien iru rigward l-importanza li għandhom l-SMEs u hemmhekk komplejna nisqu fuq dak kien qal il-Parlament Ewropew. Il-Parlament Ewropew ukoll kien involut ferm biex ifassal il-leġizlazzjoni teknika. entitajiet finanzjarji mhux regolati, ġifiri dinja xi ħaġa li ta' jiena ser nkun qed għalkom aktar il qoddim permezz ta' leġiżlazzjoni li tħares il-settur ta' shadow banking. Unbat hemm il-qasam sħiħ ta' governanza u trasparenza ta' renumerazzjoni. Jina qed nara l-Early McCarthy u jina niftakar ix-xogħol tagħna fuq il-rekwiżiti ta' kapital u anki il-Parlament Ewropew fil-fatt għamel ta' l-kontribut eh, tijaw li kien kontribut verament ta' valur f'dak li għandu x'jaqsam mal eh, l innaqsu r-numerazzjoni. Il-banek ma joperawx li l mill frontieri ta' soċjetà u għalhekk huwa importanti li huma igawdu mill-fiduċja ta' ċittadini ta' l-Unjoni Ewropea. Aħna wkoll konna innovattivi, konna qed meċu nwittu triq ukoll fil-dinja U għalek tkun ħasra li kiku l-Europa ma tiġix eh, segwita mill-pjata d-dinja. Aħna forsi xorta waħda tanna wis flessibilità nazzjonali u leverage ratio u anki possibilità biex natu kumpens meta jkun hemm repo artiklu 406 paragrafu 5 hemmhekk nista' nessakura l-Onorevoli Sharon Bowles u rapporter li l-Kumitat ta' Basel ser ikunu qed u proposti sa l-aħħar ta' sena 2013, fir ta' din is-sena stess. Ma naħsibx li għanna noqodu najdu x-seri seħ, pero f'artiklu 416 hemm sentenza li aħna kunu nistaw neliminaw dik is-sentenza nkella tkun qed teskludi jew tipprojbixxi il-kumpens. U forsi għalhekk ikun iktar għaqli li nistennew li ikollna fidejna konklużjoni ta' Basel. Dan bla dubju huwa pass il qudiem ġifri li jkollna single rulebook għal settur bankarju u grazzi għalikom Dan ser jibda jaħdem fil-bidu tal-2014. Grazzi għall-autoritajiet il-ġodda li aħna għanna u anki is-settat il-ġodda tal-ICV li morru li ser jibdew l-lin mill-sena eh, ta' rebbija tal-2014 ser jagħtu aktar kwalità supervisjoni fil fil-ħedan il-settur bankarju. Jina għattilom il-ministri f'Dublin. Li hemm elementi li setaw jitlu fil seħ u li jista' jkollhom jistaw jevitaw li terġa' titfaqqa xaxi eh, kriżi bankarja oħra kif saħ f'Ċipru għaliex dawk li ħalsu t-taxxa fiħdan l-Unjoni Ewropea kienu għedin jitilfu għal dawn l-aħħar ħames 6 snin il-Kummissjoni Ewropea, però tixti li timxi l-qoddim u tafas l-qoddim bil-Unjoni Bankarja. Trid li ikun hemm riżoluzzjoni awtorità ta' riżoluzzjoni indipendenti li jkunu qed jaħdmu jitfit fl-ma l-ECB bħala superviżuri u tistgħu tistennew dawn il-proposti minnaħat tal-Kummissjoni Ewropea f'Ġunju. Grazzi tassew. U nixtieq nirringrazzjakom ukoll għall-impenn tagħkom għal dan it-test straordinarju li ħasin kuret niprovaw illum. Grazzi tassew, grazzi Sur Barnier. Issa fisem il-gruppi nat il-kelma l-Onorevoli Vortman Kool. Grazzi tassew sur President din il-leġizlazzjoni għal aktar rekwizi, aktar kapital għall istituzzjoni ta' kreditu, din tista' saħħa l-istabilità tas settur bankarju. Nixti nifraħ li rapporter tagħna għal xogħol eċċellenti li għamel Otto Karas u anki f'diskussjoni li kellu mal-Kummissjoni u l-Kunsil sabiex nkun nistgħu niksbu dan il-ftajim flimkien mal-kollegi l-oħra. Sur President dan il-ftajim ikopri prioritajiet importanti għal grupp tagħna tal-IPP aktar, aktar buffer zoljen għal kapital sabiex bekk il-banek ikun jistaw indirizzaw il-krizi, aktar buffer zoljen għal banek sistematiċi importanti għaliex aħna rridu niprevjenu situazzjoni fejn aħna rridu noħorġu bailouts bil-flus pubbliku, restrizzjoni tal-bonuses tal-min jaħdem fil-banek e, infasla sanna fis-seħ fis-seħana leġizlazzjonijiet din tipprova tikseb tikseb um, flus u medda qasira ta' żmien. Meta niġu wkoll għal-rekwiżiti ta' kapital, dan qed jieħu kol konsiderazzjoni dan il-punt. U għalhekk dan il-kapital ta' dan ir-rekwiżit ta' kapital importanti ħafna l-Unjoni Bankarja u anki għal kummissarju Barnier, inti timxi fuq dan il-punt. Hemm ftejn bil-Kummissjoni l-Parlament li ikun hemm supervisjoni bankarja li tiġi koperta mill-Bank Ċentrali Ewropew, però l-diskussjonijiet bejn il-Ministri tal-Finanzi fl-Irlanda eh, nix nistaqsihom kif ħan ninterpretawhom dawn l-affarijiet, l-affarijiet qed jimxu ktar bil-mod jew ħanżidu l-livell tagħna ta' ambizzjoni għaliex meta niġu għal dan il-Parlament aħna jrid ikollna vot mħaffef u nimxu l-qoddim naddu għal-ftajim u l-istess japplika għal mekanizmu tal-krizi. Komissarju Barnier, jena għalek biex toħroġ bi proposta qabel il-waqfin għal-tajl tas-sajf sabiex ikollna rizoluzzjoni għal-banek u aħna nkun nistgħu nindirizzaw din il-kwistjoni u nindirizzaw qabel elezzjoni tal-Parlament. Grazzi tassew. Issa nagħti il-kelma l-Onorevoli Bullman għal 3 minuti u nofs. Eżis kollegi, Ta' bilħa jiena u kol naħseb u nishtiq najd dan il-klim u kol għal partittana ta' Soċjalisti Demokratiċi li inkiseb eh, inkiseb eh, suċċess hawnhekk iva u l-riżultati huma ovvji. Naħseb kellna l-iktar riforma bankarja serjas minn mindu kellna l-kriżi u meta niftakru dan kollu ippermettu li nagħmel xi ftit kummenti. Ma kienx ħaġa faċli bedubju. U ta' bilħaq kellna nammettu li il-lezzjonijiet mill-kriżi m'għadhom ma ġewx ma tallimnihomx b'mod adegwat, dan der ċar b'ħafna diskussjonijiet li kellna ma dawk li kienu qed jħossu li ġew affettwati b'mod ħażin bir-riforma. Fid-dinja bankarja fit-torijiet ta' ivorju tagħhom huma wkoll ma talmux il-lezzjonijiet minn din il-kriżi u sfortunatament Lanqas il-Ministri tal-Finanzi ma talmu l elezzjoni tal-iċkiku kien jagħmlu aktar progress rapidu bid-deċiżjonijiet tagħna u ta' sikwit fil-Ministeri fil Nazzjonali eh, Nazzjonali u du jibdew jibdew jaħdmu mill-bidu, però ma jridux jieħdu passi konkreti, aħna ma naqblux ma dan l-approċ. U għalhekk eżis kollegi nixtieq nirringrazzja lill proporter ta' Otomar Karas il-mexxej tan negozjati tiegħi kif ukoll it-tim tagħna tal-Parlament Ewropew mhux biss il-kollegi tas-soltu imma l-impjegati esperti li jenuna biex naħdmu fuq dan is-suġġett u dan huwa suġġett li huwa ferm importanti Michel Barnier għal leġiżlazzjoni futura. Dan il-Parlament Ewropew mhux ser jitpoġġa fil-ġemp, anzi serjati tweġiba dedata mhux biss għas-CRDs kif diġà għamilna issa, però anki għax-shadow banking. U anke meta ser nitkellmu fuq il-hedge funds u dan ser nagħmluh meta niddirizzaw l-aġenziji ta' rating u naraw li l ċittadini jistgħu jserħu fil-Parlament Ewropew għax jisser jiddefendi l-interessi tagħhom mod serju u anki jibder l-interessi tagħhom f'leġiżlazzjoni serja u dan huwa l-aħjar riżultat li lien mill-kontenut ta' leġizlazzjoni preżenti. Fil-fatt huwa ferm importanti u korret li nipruvaw insibu aktar formulazzjoni stretti, però mhux qed nagħmluhom b'mod indiskriminat. Aħna qegħdin ngħidu li dawk li qed joħolqu r-riskju irridu jistanew li jadmu taħt situazzjoni taktar stretti. Mardux noħol u pis akbar għal dawk li jagħmlu negozju tajjeb u anki matul il-kriżi finanzjari pruvaw jgħinu l-SMEs u kienu eh, msiħba tista' serraħ fuqhom. Jekk għana insegwu il-perspettivi tal-grupp tagħna kien ikollna aktar diskriminazzjoni u differenzjazzjoni skont il-profil ta' riskju, però dik id-deċiżjoni saret u fuq din il leġizlazzjoni fuq il-leverage ratio aħna nistgħu naqblu ma dak li diġi deċiż. Mhux ser nitfaw aktar pis fuq l-SMEs u laqas il-kreditu li jingħata fuq il level aktar baċ, għax dan importanti għal l-istrutturi wkoll. Issa rigward il-karatteristiċi nazzjonali, aħna rridu nqodu attenti li ma nagħtux tweġibit ħżiena, aħna mhux ser nfixklu su intern, aħna anzi għamilna il-ħaqna miri ġodda. Irranġajna kwistjoniet li kienu qed jaħarbunna minn taħt idejna u issa rridu narraw li jrid ikun aktar ġustizzja u trasparenza permezz tal-leġiżlazzjoni l-banek irridu jgħidu fil-ġejjieni fejn huma jagħmlu minn fejn il-profitti tagħhom, minn fejn ġejjin is-sussidji u il-kellim qatalu mikrofonu. Nat il-kelma l-Honorable Bowles. It has indeed. Fil-fat, il-negozjati kienu twal u tekniċi iżda l-pakket finali huwa tajjeb. Jiena kiku kieku jkollna inqas regolatorji eh, iżjed komplessi u aħjar prodotti derivattivi iżda dik għal ġurnata oħra. Il-bonuses ovvjament ehm, jidru iżjed minn xogħol ieħor iżda frigward tal-razzjo illi għanna jkonna um, ehm, proporzjonijiet um, ehm, raġonevoli. Anki jekk il-paga finali tibqa l-istess. Frigward tal-finanzi għal-negozji, l-Europa kienet minn eh, kienet etmeċi d-dinja u nir-ingrazzjakom għall-appoċ bil-bizat li jen frigward ta' tkabbir, muwix il-waqt li nitrattaw negozji ħazin u bekk għarrafna il-riski frigward tal-self li jisir ehm, illi huwa l-bazi eh, tal-finanzi. tal finanzi aħna konna progressivi billi sejna il-hedging il korporat u mux bis tal-Unjoni Ewropea mill-ispejjes u mill-taxxi sakemm isir il-kalibrazzjoni. L-istruttura miex l-esta u miex tajba l-Unjoni Ewropea għal pajizi li għadhom qed jiżviluppaw u pajizi oħra li mhux bħal l-Istati Uniti m'għandhomx aċċess għal swieq tal-ECDS għal, għal għal eh, kompaniji. Issa, nisaw naraw eh, l-impenji l-min saru fil-gwart ta' tranzazzjonijiet u anki fil-gwart tal-pizit li, t tpoġġew dawk li maġabux roħom sew se jiġu kontrollati u anki se nistaw nikkontrollaw il-passat ta' min jaħdem fil-banek min ħallas il-taxxa nistaw nikkontrollaw ukoll permess tal-rapporti f'kull pajjiż u dana se jsir f'kull settur beda hawnhekk imbilanċ fil gwar tal-flessibilità li għanna fil-buffers, fil-kontrolli makroprudenzjali u anki fil-proporzjonijiet tassu wahdani u anki fil-rol tal-ILA fil- u l-pjanijiet ġew eh, infurzati. Hemm leġislazzjoni li għad trid issir iżda fil-kwart tal-likwidità u anki fil-pjanar fil-ġejjeni ehm, m'għandix mikrofonu. Grazzi, Mrs. Signora Bowles, Sur Lambert Secret Bokal Minuta u nofs. Jina ma nafx jekk eh, sensiru xaħat eh, fl-Europa li se jgerger l-Europa miex qed tagħmel biżejjed biex tirregola l-banek wara kollox dan huwa wieħed minn ħafna testijiet importanti ta' din leġlatura. Pass importanti l qoddim illi eh, fejn għandna istituzzjonijiet sistemiċi fejn huma banek kbar qed jiġu kontrollati. Ovvjament illum dak li qed nagħmlu huwa li et niprevjenu li l-banek jiddettawna permezz li tal-fatt li aħna qed niddettaw ir-regoli lilhom. għall ewel darba għanna regoli tal-likwidità qed nifirdu mod sistemiku l-banek importanti mill-oħrajn u qed naħdmu fuq il-remunerazzjoni u trasparenza wkoll il huma tant importanti nisimgħu illi remunerazzjoni mhix il-problema u nafu illi hija il-raġuni ewlenija għaliex il-banek kienu qed jieħdu dawn ir-riski fl-ewwel post għalhekk qed intejbu CRD3 leġlazzjoni permezz tal-razzjos illi qed insaħħuhom rigward tal-remunerazzjoni u naħseb li bekk ir-remunerazzjoni jitnaqqas u il-semmejna u koll il-rapportar mill-banek u fil-ġejjeni maħniġ se konna din il-situazzjoni fejn memx trasparenza għax issu għandu bżon il-trasparenza l-informazzjoni u koll mill-imsiħba kolla u ġili jidir li li jina l-axħal liberali għawnek għet għal e, trasparenza totali u kompetizjoni miftuħa. Naħseb li dawn iż-żewġ punti huma vitali u rnexxinna nelbu il-seta il, il tal-lobbies tal mill-naħa tal-banek li jaħnu permezz tal-Ministra tal Finanza. Dan il-Parlament tkellem b'opinjoni unanima. Il-poplu u row l-oppozizjoni tagħhom kemm huma kontra il-bonuses ta' min jaħdem fil-banek u l-Parlament flimkien mal-poplu um, flimkien elbu il, eh, dawn il-bonuses ta' min jaħdem il-banek. Frigward tal-lassi nafu li għanna problema hawnhekk mannix eh, regoli li jorbtu iżda qed naħdmu ma' kummissjoni fuq dan il-pont. Forsi nista' nitkellem ukoll dwar il-Ministri ta' Finanza illi kienu fost dawk li żied reazzjonarji Pier Moskovici għandi ngħidlek illi l-Soċjetà Ġenerali u Kredit Agrikola mal-oħrajn mhumiex Franza u lil Vosra Xajba jena konnajt li Deutsche Bank u Commerzbank mumiex Ġermaniż, eh, mumiex eh, Ġermanja l-interess pubbliku għandu għandu jiseħ dak huwa li zjed importanti u mhux l-interessi privati ta' xi banek in partikolari. Nishti eh, nirringrazzja u koll l-tlet persuni. L-ewwel net il-gvern tal-Renju Unit forsi intkom sorpriżi tismaw li ngħidlek iżda dan il-gvern ra il-perikli tal-bankjar tal sistemiku l-ekonomija, l-soċieta u l-gvern tar-Renjonit stess. U ġili Eh, sibna ruħna fl-imkien mar-Renju Unit mal-gvern tagħhom fejn konna qed insejħu għal izjiet eh, regolamenti. Nixtieq nirringrazzja l-Kummissarju Barnieri li kienet eh, jafas fuq dan ir-regolament fl-imkien mal-Kummissjoni dan mhuwiex l-ewwel jew l-aħħar test tal-Kummissarju Barnier jiena ferħan ħafna li dan il-Kummissarju mhuwiex wieħed tal-SFR mhux wieħed li se joqgħod bil-qeda ma jagħmel xejn. U aħna kuntenti ħafna li huwa l-Kummissarju tas Suq Intern. Nixtieq nirringrazzja wkoll lil Otmar Karas. Otmar Karas Spikka um, spikka maħax approċċ partiġan rifletta il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew. Kien statista u ħabib ukoll u xejn inqas. Grazzi. Grazzi, Sir Lambert. Is-Sinjura Fod. Din industrija tal-banek qed kull ma jmur tikber eh, waħda globali, għandha bżonn ta' iżjed ehm, regolamenti u iżjed standards u biex ikonna kondizzjonijiet indaqs. Għamilna ħafna tibdiliet fil-kumitat tal xi eh, fl-aħħar sena iżda ħafna minn dawn il-kontrolli um, intilfu fin-negozjati u għandna pakett li mhuwiex konformi. Il-grupp tiegħi jiżgura li l-banek mux biss isiru iżjed imsaħħin, b'saħħithom iżda anki min ħalla 16 min jitlef il-flus, eh, mux fil-fatt qed isiru minn eh, debituri u anki l-istat. Il-situazzjoni fi ċipru turina kemm hija serja situazzjoni u fil-fatt regolaturi kellhom ibidlu il-kapital fil-debiti u dan il-debit, din emenda twaqqat mill-test. Il-leġislazzjoni ma tipprovdix kondizjoniet indaqs fis um, singlu u fil-fatt il-modell huwa eh, differenti ħafna mill-gwar tal-standard globali fil-gwar tal-balance sheets dawn għandhom isiru b'mod li ma jwaqqafx l-investimenti u l-ekonomija u għana tajjeb, kien tajjeb li naħdmu fl-imkien mal-personi eh, f'din il-parlament biex nsaxħu il-cobras biex il-riski u għankin narfu il-riski f'rigward tal-protezzjoni tal-tammin ikollhom il-ipoteka f'diffikultà jiena għaddejt minn ħafna siħad biex fin negozjati biex nappoġġa l-setat tal-nazjonali tal nazjonali il renju Unit kellu għabilta illi eh, illi jara l-xemżon dan mandu xitwa um, jintilef. Nafu li paketi ta' remunerazzjoniet għandhom um, zon ta' regolamenti globali fil-fat jiena appoġġejt il-mizuri biex ikonna paket ta' remunerazzjoni iżjed fit-tul u iżjed sensittiv. Iżda il-capital bonus huwa eh, daqqa taħarta dan huwa eh, preċedent ħażin ta' investiment. Din leġislazzjoni tagħmel ħafna passi lejn standard globali. Il-grupp tiegħi mhux se jivvota kontra. Grazzi ħafna, Sinjura Ford. Issa Sur Bloom. grazie ħafna, Sur President, naħseb li hawnhekk dak li qed nagħmlu hawnhekk u jarrebħa tal-tama fuq l-esperienza hawnhekk qed titkellem dwar affarijiet li mhumiex il-problema, l-problema li għana hawnhekk hija sistema ta' bankjar li huwa ħażin sistema fejn min jaħdem fil-bank jista' jissellef il-banek jista' jisselfu l-flejs li m'għandhom xek tħares lura fil-1850 eh, dakka kien rejat ehm, jistetaw jgħalqu kalek. Għanna kena regolament li ma kienx tajjeb u bekk u wassal għal disastri. U xej minn ta' kollu se salvana minn disastru iżjed il-qoddim, dan żgur se jiġri għax sajniex il-problemi eh, reali, il-problemi fil-sistema tal-banek. Għanna jkonna eh, bank tal-komoditajiet u għanki joħor tal-investimenti. Jett titkellem dwar il-possibilità li l-banek jiffaċaw ix-xokkijiet skont id-definizzjoni tiegħek il-xokiet huma l-persuni li jitfaċċaw fil-banki u jridu l-flus il-flejes tagħhom. Dak mux xok, dan dik hija ħaġa għandha tkun ħaġa ta' kuljum u għanna naħdmu bijom eh, bħas-soltu. Għadna nitkellmu dwar il-bonuses fil-fatt, dan huwa mod biex tiddistrat biex in-nies ma jħarsux lejn il-problema eh, reali. Ebda persuna li taħtem il-bank intbatet il-ħabs. il bank intbatet il ħabs hemm biljuni ta' persuni li nsterqu ittieħdu minn persuni li kellhom id-depositi jew iħallsu it-taxxi u ebda persuna li taħdem il-bank spiċċat fil-ħabs. Ija xokkanti għanna nużaw il-liġi tal-għanna li għanna Jiena nixtieq nara l-persuni li jaħdmu fil-Banik ċentrali fil-ħabs, jiena e, e, joqogħdu jistampaw il-flejes, il-flus. Dan huwa l-kontrafazzjoni għalija, dawn għandhom imorru l-ħabs il-situazzjoni li mi tajba xej li ma nistax naċċittawhom li għandhom il-burokratiċi u l-politiċi u kontra il-min ħalles it-taxxa dan għandu jitwaqqaf u jitwaqqaf issa stess. Grazzi ħafna Sur Blum, Sur Klute kjoġba, żewġ minuti u nofs. sfortunatament eh, m'għandniex iżjed ħin ma nistax naċċetta l-blue card, speċjalment minn kollegi li diġa' tkellmu. Sur Kluta jkerġbok, grazzi. Xi kollegi tkellmu dwar revoluzzjoni. Revoluzzjoni fil-CRD għal-regolament għal regolament għawnek jina ma naqbilx dwar dan iżda naħseb illi pass importanti l-qoddim ittieħed permezz ta' dan regolament lejn l-istabilizzazzjoni u r-rikostituzzjoni tal-dan is-settur finanzjarju tal-banek fl-Unjoni Ewropea mill-lat tagħna Otmar Kaas għanna nfaħruħ għax dan ix-xogħol huwa vera tajjeb eh, permessa dan il-dokument li ġi mresaq mill-Komissarju Michel Barnier. Għanna narfuħ tal-punt. Aħna nappoġġaw in partikolari il-fat illi kien possibli illi nigzbu uh, settur tal-banek differenzjat fl-Unjoni Ewropea illi se jiġi garantit mill-attana il-banek um, ehm, regionali u kooperativi għandhom jiġu um, um, protetti u mannix inwarbuhom fl-ekonomija tagħna dawn il-banek tas-savings eh, u row li kienu sodi fil-krizi kienu imsieħba li tista' toqgħod fuqhom għal SMEs u importanti għalina li dan is-settur tal-dinja tal-banek eh, tiġi mħarsa iżjed għandu iżir eh, naħseb li dan huwa kontribut importanti li sar u il-dispożizzjoni dwar trasparenza nistgħu napoġġawhom bekk ir-regolament tal-bonuses għal kemm ma' nistax nara illa li xil-Konsil ma, ma qabilx dwar il-proposta oriġinari dwar il-razzja u wieħed għal wieħed li żgur il-votanti ekxta u um, apparti minn dan ir rapportu huwa tajjeb. Nishtiqu naraw iżjed kapital, kapital propju għanna 18% appoġġajna kien wis għal xiftit għal-banek il-savings banks dan ikun diffiċli għax mux se jkollhom bizzejiet kapital. U fl-aħħar mill-aħħar se nitkellmu dwar 15% dan mhuwiex il-bot minn dak li xtaqna u bekk nistgħu nappoġġaw. Xi punti kritiċi dwar il-leverage ratio xtaqna li dana jiddaħħal iżjed kien jiddaħħal iżjed kmieni u mhux mal-proċedura ta' deċiżjoni iżda taħt atti delegati iżda Eh, forsi nisaw ninnegozjaw iżjed dwar dan għax nasbu li dan il-punt huwa essenzjali għall appoġġ għal banek żgħar. Grazzi tal-ismajtuni. Sur Kluta, dan onorevoli Kluta jkerġbok. Is-sur Stelstra jkerġbok għal-minuta u nofs. Grazzi, President. Banek ċentrali kellhom ikollhom iżjed eh, sorveljanza fil tal-flejes li jżommu fihom Importanti għax dan jista' wasal l-inflazzjoni u għal interess tal-soċjetà li l-banek jipprovdu l-oħrajn ma jipprovdux. Il-politika monetarja ġiet imħalta mal-politika ekonomika u dik ta' negozju għax il-politika monetarja għandha tibqa fidejn il-banek ċentrali iżda il-banek li kunu iżar għandhom imexxu l-aspetti l-oħra iżda il-negozju qed jitilfu hawnhekk u jekk kumpaniji oħra ma jagħmlux affarijiet sew ifallu u Illa li xil-banek għandhom ikunu differenti, għawnek qed naraw li l-Unjoni Ewropea qed tipprova twarrab leġislazzjoni nazzjonali u tiġġenera leġislazzjoni sopranazzjonali. Fir-rigward tal tal-ġestjoni tal-negozji għanna namlu l-affarijiet bir-reqqa. Bank li jitmexxa bir-reqqa ma jeħux ir-riski eh, bla raġun. Dan il-ftehim Europos mhux se se jsalva l-banek iż-żar li għandhom problemi li mhumiex qed jitmexxew sew. Rajna li dina mhix settajn hija kwistjoni illi qed eh, nalqu l-bib wara li kulħadd telaq. Grazzi sur Sestre, ma nistax naċċetta l-blu kazi kjoġbok. Jiddispjaċini speċjalment minn dawk li diġà tkellmu u se jiġu jitkellmu. Mela issa l-kelliema oħra sur Balzi kjoġbok. Grazzi ħafna, Sir President. Nixtieq l-ewwel net infaħħar ngħid prosit Sir Makas dwar il- il-rapport straordinarju tiegħu li abbozzaħ flimkien ma' Shadow Rapporteurs rapport jitratta l iżjed kontrolli, iżjed stretti għal-banek biex eh, nizguraw il-swiq finanzjari f'interess tal-ċittadini tal-Europa. Jiddispjaċini illi dan il-regolament tant importanti twarrab saċertu punt minħabba il- il-diskussjoni li għana fuq il-bonuses tal-min jaħdem fil-bank. Il-krizi u rena bitċar li għanna bżon ta' iżjed ħtiġiet rekwiziti tal-kapital għal-banek u jina nilqa il-dispozizjoni dwar il-swi eh, finanzjari nazjonali hija l-kwalità tal-rekwiziti ehm, finanzjari li huma eh, vitali il-banek għandhom jikkonċentraw fuq il-negozji tagħhom, ix-xogħol tagħhom li huwa finanzjar tal-ekonomija, speċjalment l-SMEs. Ir-riskju. Ir-riskju il-fattur tar-riskju tal-fis-self għall-SMEs tnaqqas minn 75% għal 50%. Ir-rapport hija rebħa l-Parlament Ewropew kollha kemm hu Signora Makati għal minuta u nofs. Jina u koll nishtiq najt prosit l-tim ta' negozjar għawnek u sur Karas fl-2010 jina ħdimt miaw frigwar tal-politika dawna kienu twarbu l-klawzoli ġew limitati l-banek talbu biex jintroduċu intalbu biex jintroduċu il-ratios u dan huwa fallament li illi dana kollu wassal għal kapitali ta' bonus, eh, bonus capital għal eh, wieħed għal wieħed ratio. Jiena nittama li dana wassal għal eh, model mhux sostenibli tal-banek fejn il-bank tal tal-tal-Ewlieni tal-Renju Unit tilef 5.2 kienem multi għal 1.1 u 39 miljon miljon u kolf multi u għankiet dawna l-istess ħadu il-bonuses gbar taħħom hija ħasra li Boris Johnson u l-oħrajn um, iddefendew dan il-programm u ma jtjaħmu jaħdmu bħala ta' trade unions għal minoranza tal-negozjanti li jiġu mħalsin ħafna dan il model ġi ruftat mill-pubbliku fl-2010 il-persuni li ġew mistħarġa 71% u mistħarġa xtaqu iżjed regolamenti. Fi żmien meta negozjanti jista' jikseb 36 jista juhu kważi 80.000 eh, bħala pakket bħala ħlas tijaw naħseb li wasal iż-żmien biex nisimgħu l publiku u waslet iż-żmien għall-bidla. Grazzi ħafna, Signora McCarthy, Signora Gula, grazzi ħafna President, <clears throat> xtaqt Nirringrazzja l-Kommissjoni li ħadet l-inizjattiva dwar dan it-test iżda permettuli nenfasizza r-rwol ta' tim ta' negozjat il-rapporter inna li ġi provat huwa il-Parlament Ewropew huwa irrispettat meta jagħmel ix-xogħol tiegħu meta jaħdem ċertu ħeġġa dan għandu jiġi infesasizzat jiena kont parti minn dan it-tim żewġ punti biss il-Parlament Ewropew żied valur speċifiku fosthom fil-ħarsin fis-self lejn l-SMEs għaliex fir-regolamentazzjoni ma nix ninsow il-problema li hemm fl-Ewropa in-nuqqas tal-investiment, in-nuqqas ta' tkabbir u l-obbligi illi jkun hemm ċertu trasparenza illi naħseb illi dawn huma l-affarijiet li l-inqas jagħmlu ksara fit-test iżda li jistgħu jagħmlu ħafna bidliet. Mhux biss fis-settur finanzjarju iżda fosthom pajjiżi terzi tat-tielet dinja li qegħdin isofru minn ċertu problemi bħalmu ma traffikar. Nishtiq li l komissjoni iżomm mal-ħidma tagħhom intom għandkom id-dritt ta' inizjattiva naħseb il-kwistjoni ta' korb ta' riżoluzzjoni hija fidejkom ħeġġu lil kunsill biex jieħu responsabiltajiet tagħhom mhux jivvintaw skużi skużi biex ma jkollniex. Unjoni Bankarja jekk joġobkom ħeġġuhom biex jieħdu responsabiltajiet tagħhom. Grazzi ħafna għal inħadem fuq dan is-suġġett. Grazzi. Sur strajċek. Lodwa tajba. Dan id-dibattitu u maqsum fit-tnej. L-ewwel l-aspettattivi għoljin li hemm u t-tieni ċertu tħassib. Ma għax ħafna dwar it-tħassib l-aspettattivi kieku kenna iktar regolamentazzjoni ma konniex inkunu fil-kriżi li għeddin issa. Ma naqbilx ma dan iżda naqbel mal-fatt li dan huwa l-ispirtu dominanti f'din il-Kamra madnana kollu il ministru Creighton ikkonvinċitna ħafna meta qalet illi kemm importanti illi wieħed iżomm f'moħħu illi ma rregolamentajniex sal-punt illi l-ekonomija ma kellix biżejjed riżorsi li kellha bżonn. U wkoll tkellmet dwar li nevitaw ikun hemm ċertu objezzjonijiet ma ċertu regolamentazzjonijiet, regolaturi. Grazzi, grazzi President. Wieħed il-kriżi li qegħdin naqsmu il-mużuri illi jistaw jinġibu fisseħ biex din situazzjoni tiġi ripetuta għandhom jiġu appoġġati. L-Europa għandha bżon ta' banek b'saħħithom responsabilta lejn l-ekonomija u l-ċittadini. Mhux ammissibbli illi huma n-nies illi għandhom iħallsu għal ċertu diffikultajiet minħabba ċertu Is-soluzzjoni l-iktar sempliċi hija proposta, proposta li li ngħid ħafna żmien illi kun hemm separazzjoni bejn il-banek kommerċjali u l-banek kummerċjali. Il-modell tal-klassi Stigl tal-1993 din hija formula li ħadmet ħadmet sal-aħħar tad-disajnijiet u ma naħsibx li hija koinċidenza illi mit-tneħħija tagħhom kien hemm meta din tneħħit kien hemm ħafna problemi finanzjarji. Il-proposti li din iddiskutu illum għandhom mertu wieħed illi jkun hemm limitu limitu li jintlaħaq għal bonus snina ta' lill managers ta' dan is-settur. Nħoss li huwa immorali illi jkun hemm dan it-tip ta' kumpens sena ilu s-Sinjur Antonio Vigni li bħalissa qiegħed jiġi investigat kien qed jitlaq mir wol tiegħu bħala direttur tal-Monte Dei Banki Difli, Monte Dei Paski. Issa nafu x'inhuma id-danni li ħoloq li wassal għal falliment ta' banek bħal daw. Naħseb illi jitneħħaw dan it-tip ta' kumpens hija soluzzjoni loġika illi tista' forsi saħħaħ il-kredibilta. Grazzi ħafna. Surangorakis. il-żida fil-buffers ta' kapitali fl-Unjoni Ewropea m'għandhomx l-objettiv illi jindirizzaw is-sistema finanzjarja jew ineħħu l-pis minn fuq il- minn iħallas it-taxxi kontribwent. Il-capping fuq il-bonuses għal bankira mhux se jbiddel l-aġir responsabbli ta' diversi bankiera kull ma se jagħmel huwa ħajżid ħajjiżdied il-livell ta' monopolju u l-pressjoni anke fuq ċertu nies ukoll u jaċċettaw jaċċertaw li jkun hemm dak il-qli jisir qed naraw li hemm numru ta' nirsuni li huma bla xogħol. U dan huwa fatt li għandu x'jaqsam ma' din is-sitwazzjoni ħajkun hemm ċertu konfrontazzjonijiet naraw dan fil-kompetitività fl-Unjoni Ewropea anke l-in u ma dawn il-banek prinċipali kbar biss illi huma soġġetti għal dan il din il-kondizzjoni ta' kapital illi kunu jistaw jagħmlu tajjeb għal dan illa li l-oħrajn jinaqdu jingħaqdu flimkien ikun hemm ċertu mergers. Grazzi, Sur Martin. Rispett. Rispett għal darbohra. kellek ħafna x'tagħmel, Otmar. U ġbart kull ma sebtu ħattu l-ura fid-dar tiegħek ma nixtieqx nitkellem fittu l iżda naħseb li hemm ħafna affarijiet li ħallejt warajk, ħafna affarijiet neqsin. Apparti dak li għamilt fuq il-bonuses tal-bankira, forsi kien ikun aħjar li kien ikun hemm aħjar għal kien jorbu dan ukoll għal fund managers, kien ikun hemm ukoll kien ikun aħjar kieku jkun hemm dispożizzjonijiet obbligatorji fuq leverage ratios. Minkejja illi l-iktar punt jahra U l-punt li resqet Aline McCarthy fejn għandna bżonn. Nisseparaw il-banek tal-investiment u l-banek l-oħrajn. Għanna naċċertaw illi aħna neħilsu mir riskju ġenerali fl-Unjoni Ewropea iżda anke fi stati membri individwali. Lebda bank mandu ma jina ta' bailout bil-flus tal-kontribwent fi stat membru indipendenti. Is-sur Stolajan, grazzi President, nishtiq nifraħ l-kollega tiegħi u l-shadows kollha għal dan ix-xogħol tajjeb żewġ rapporti tal-istituzzjonijiet kapitali li qed nitalmu mill-kriżi korrenti huwa illi li kwalunkwe valutazzjoni ta' restazzjoni ta' kreditu ġew sottovalutati. Għalhekk jiena ser navvota favur dawn iż-żewġ rapporti il għaliex jistipulaw kondizzjonijiet dwar il-limiti tal-leveraging jikkapjaw il-bonuses u joħolqu l-inċentiva ġusta għall istituzzjonijiet ta' kreditu u għadditti tal-investimenti biex imorru lura jersqu lura lejn l-ekonomija reali kif ni palissa grazzi. Grazzi, kollega. Is-Sur Sanchez Presedo, grazzi, grazzi President. Nishti nifra l-Sur Karas u tim ta' negozjati fil-Parlament tal-irnexxilhom jindirizzaw dawn il-kwistjonijiet li huma n-nuqqasijiet tas-settur bankarju li waslu għal kriżi. Kien importanti illi jindirizzaw il-kreditu fl-istituzzjonijiet li qed jaħdmu mingħajr ma jkollhom biżejjed kapital u li jkun hemm ċertu protezzjoni minħabba riskju ta' operazzjonijiet komplessi, it-tisħiħ tal-governanza u li jkun hemm sistema ta' governanza ta' kapital. L-inizjattiva hija riżultat ta' kompromess fil-G20 biex nappoġġaw it-tkabbir u biex nindirizzaw il-bżonijiet ta' ċittadini. Kif ukoll biex jemendaw ir-regoli ta' Basel tlieta hija l-ewwel darba illi għandna għaqda ta' da regoli uniformi fis-supervizjoni bankarja hemm tliet aspetti pożittivi ħafna il għaliex ikopru 8000 istituzzjonijiet bankarja ċertu differenzjazzjoni fit trattament tappoġġa l-ekonomija u implementazzjoni fuq livell nazzjonali. Iġviri, tappoġġa bidla fl-attitudni ġenerali minħabba differenzi fil-proporzjonijiet fil-ratios tappoġġa trasparenzi u tintroduċi ċertu flessibilta anke fit trattament ta' ċertu riski ġenerali ta' poġġew koll semmi zanna naħseb li għanna bżon inkomplu b'din il-bidla regolatorja. Grazzi, Sur Schmidt. President, il-banek għandhom bżon iktar buffers, iktar kwalità, fl-isma tagħhom il-kriżijiet row illi il-bankira qed jieħdu ħafna riski ifisser illi għandna bżonn li jkun hemm ċertu liġijiet biex kullem hemm capping tal-bonuses jiena nispera li l-banek jiftemu bejnietom dwar dan iżda jidher illi ħafna bankira ma jridux jafu b'dan anke mid-dibattitu pubbliku. Jien m'iniex wieħed illi qiegħed naħqar is-settur bankarju. Jiena nixtieq nappoġġa biex ikun hemm il- bidla fil-proċess tal-ħatra tal-bord naħseb li għandu bżonn ikun hemm iktar nisa fuq il-bord hemm bżonn ta' kwota dik hija waħda mill-proposti tiegħi fid-direttiva li għaddejja mill-Kumitat Ikon dwar il nisa li jkun hemm fuq il-bordijiet proposta appoġġjata musbis biss mill-Ġermanja iżda mill-Kanċellira Ġermaniża wkoll. Is-Sur Kamar. kollegu għamennu li din id-direttiva ġiet finalizzata biex il-banek jisaxħu l-balance sheets tagħhom iżda fid-dinja idea li dan kellu jisir miswi swieq hemm bżonn ta' iktar xogħol irridu nindirizzaw is-sistema ta' riżoluzzjoni. Il-banek illi fallu għandhom ifallu mingħajr ma jkollhom ibatu konsegwenzi il-kontribwenti. Irid jkun hemm iktar standards ta' dejn biex huma jieħdu responsabilta jekk ifallu direttament jew indirettament u tielet iridu naraw li l-standards tal-accounts ikunu riżolti biex il-banek jagħmlu tajjeb għat-telf tagħhom u jaraw minn qabel jekk hemmx ċertu periklu li ġej biex ikunu jistgħu jfadlu biex jagħmlu tajjeb għal dan. Hemm bżonn ta' diversi riformi fl-accounting standards. Basel 1 u 2 ma kienux biżżejjed Basel 3 Musa jkunu bizet, is-swieq għandhom jerġgħu jinġiebu fis-seħ, irridu nindirizzaw is-sistema ta' riżoluzzjoni. Dan mhux biżejjed irridu naraw li konna ir-riformi li għandna bżonn. Grazzi. Grazzi ħafna. Sur Langen. President, kollegi, Basel 3 u CRD4 huma passi importanti lejn stabilizzazzjoni tas settur bankarju permezz ta' kondizjoni ta' kapital imsaħħa. Dan huwa pass wieħed biss, mhux l-istorja kollha. Nixtieq nirringrazzja lill kummissarju Banjer sur Karas għax-xogħol li għamlu. Il għaliex matur 30 trialogu ta' 10 xhur ma kienx il-Parlament ma kienx il-Parlament jew il-Kunsill jew il-Kummissjoni li kienu qegħdin jieħduha bil-lajma kien il-Kunsill. Naħseb li ksibna l-aħjar punt aċċess aħjar għal-self, specialment għall-SMEs, ikun hemm restrizzjonijiet fil-bonuses tal-bankira hemm ċertu kwistjonijiet oħrajn l-ewwel kulħadd li jagħmel parti mill-proċess tal-Basel ħaj jirrispetta r-regoli b'postom l-Istati Uniti pereżempju. Hemm zero risk factor fuq il-dokumenti government paper tielet U importanti illi forsi wieħed jevita il-ġijiet tal-bonuses u r-raba il-shadow banks xorta waħda ser ikunu jistaw jamlu fattijom meta dawn u koll jiġu inklużi ser ikunu nistaw niksbu riżultati mixtieqa. Grazzi. Signora Beres, grazzi. Komissarju, President, rapporter kollegi, l-adozzjoni tal-leġizlazzjoni dwar il-direttiva tal-kondizjoniet ta' kapital, adottajna liġijiet għal-banek u l-Basel tlieta sess ir-realtà fl-Ewropa wara proċess fit-tul ta' negozjati ta' 20 xar mill-proposta ta' pubblikazzjoni tal-Lulju tal-2011 dwar dan is-suġġett. Il-Parlament ser tkun għamlet l-almu tagħha bħala koleġislatur fil-waqt l-istati membri forsi jishtaqu illi tkun tista' tħares pożizzjonijiet li kienu opposti għal kondizzjonijiet ta' kapital li kunu favur is-settur banzarju tagħhom. Dan it-test ġie mfassal biex ikun hemm sistema iktar solida fid-dawl tal-ekonomija reali. Iżda il-Parlament ser iħares il-liġijiet restrittivi tal-bonuses tal-bankiera fejn il-ħlas m'għandux mandux jiġi jikun ola mill-bonuses nishtiq il, najt il il, il, il kien tal-istess opinjoni tal-gvern Ingliż anke dwar il-liġijiet ta' trasparenza Kummissjoni nixtieq ngħid dwar ċaġa dwar il-ġejjieni tas suġġiet Meta il-Kummissjoni ser tiftaħ il-negozjati ma' l-Istati Uniti, jekk intom ma' jkollkom xertu reċiproċità f'dan l-ambitu, Sur Klins. Fis-summit kien hemm tliet eh, pjanijiet illi kellhom jinġibu fis seħħ biex ikun hemm indirizzar tal-kriżi li fil-settur bankarju, awtorità bankarja, u dawn l-implementazzjoni ta' dan qed jieħu wis żmien, hemm wis domin il-kompromess għal kondizzjoni ta' kapital huwa pass il-qoddim iktar trasparenza u tajjeb ukoll il-laxkar għal kondizjoni ta' kreditu għall SMEs u għatajbin iżda fostom il-bonds tal-istat. Dan kellu jkun prinċipju li kellu jilħaq konsens għala le dwar il-buffer rules. għalix ma, ma jistawx l-istati membri jiftemu bejnietom jorganizzaw irwieħom biex ma jkunx hemm distorsjoni fis-suq jew tal-kompetizzjoni fuq eh, ambitu internazzjonali u fl-aħħar kif nistgħu nindirizzaw il-fatt li ser ikun hemm bidla fil-kultura bankarja nifisha. Grazzi, is-surfeo. President, nishtiq eh, najda anke fl-ambitu tal-Banka Internazzjonali, anke fuq livell iktar ġenerali, anke fuq livell Ewropew, li f'mument bħal dan ta' kriżi il-bank għandu jagħti servizz l-ekonomija l persuni jagħti self, self li waslu għal investimenti li waslu għal tkabbir tal-ekonomija u tal-imprizi u fejn l-SMEs u fejn qed ngħidu fiż-żona euro huwa l-qofol tal-kriżi, il-Parlament l-istituzzjonijiet jagħtu risposta valida li qed wassal għal banek iktar b'saħħithom, iktar trasparenza u iktar informazzjoni. Fl-aħħar mill-aħħar il-bank jista' jkun il-mutur ta' tkabbir tal-ekonomija tagħna u importanti illi insibu ċertu prinċipji li jgħinu l-SMEs infushom Iżda l-Unjoni bankarja għandha tkompli għandna bżonn ta' ċertu regoli, regoli xirqa u anki għal bħala garanziji tal-kontijiet fil-bank. L-aħħar kumment għal parlament għal rapporter li għamel xogħol tajjeb ħafna rringrazzjaw ukoll, grazzi. Grazzi ħafna. Is-sur El Kadrawi. Grazzi Komissarju, President, kollegi. Mil-bidunet nishtiq nirringrazzja l-rapporter, il-tim kollu tan negozjati għal dak kollu l-inkiseb. Dan il-pakket huwa hija parti importanti biex insolvu din il-problema bankarja li għanna. Żewġ punti li nixtieq ngħid dwar il-capping tal-bonuses dan għandu jwassal għal model iktar onest u nevitaw li jittieħdu riski għal xejn. It-tieni il-kondizzjonijiet għal kapital ifisser illi għandu jkun hemm ċertu buffers biex jagħmlu tajjeb jekk ikun hemm kriżi u li jirrapportaw il-liħ li jagħmlu, it-taxxi li jagħmlu għalfinijiet ta' trasparenza u biex ikonna iktar diskussjoni għal ġlieda kontra l-evażjoni fiskali u l-frodi L-impatt tas suċċess ta' dawn il-mużuri ser jiddependu fuq diversi kwistjoni oħra il-Kummissarju jixtieq ikollu iktar supervizjoni fuq livell Ewropew il-liġijiet għandhom ikunu infurzabli nistennaw minn għandkom li kolkom proposta dwar fond ta' rezoluzzjoni li ser jitħallas mill-banek biex il-banek ikunu jistaw jħallsu għal xi diffikultajiet u tielet xi regolamentazzjoni għas-settur ta' shadow banking kellim oħra tkellmu li jkun hemm kultura differenti, mentalità differenti fil-banek li dan huwa neċessarju biex nevitaw kriżi fil-ġejjini. Grazzi tassew. Issa nagħti l-kelma l-Onorevoli Tyson. Grazzi tassew, eżis kollegi, il-krizi għada ma ntemmiċ, il-fiduċi għada ma ma ksibniex u l-urġenza tkompli. dana kollu aħna xortat nkomplu naħdmu bla waqfin sabiex nippruvaw nsibu soluzzjoniet hemm soluzzjoniet l ħanijom u llum fil-fatt qed naraħ dan id-dossier. L-ewwel qed nixi ringrazzja l rapporter Karas, però anki l-Kummissjoni għall-inizjattiva kif ukoll U anki il-fat li ksibna dan is suċċess il-pakket leġislativ li għanna qoddimna l-lum sur presidenti saħħa numru ta' obbligazzjoni tal-istituzzjonijiet finanzjarji u għalhekk qed jiġu evitati riski anki li SMIS għandhom aktar flessibilità biex jiksbu il-kreditu qed nilliminaw ukoll inċentivi għal ehm, management tal-bank li xtaq jagħmel profitti fuq il-medda qasira ta' żmien. Bekki kollu nkonna nsaħħu l-istabilità niksbu il-fiduċja u kol tal-kontribwenti u jistaw benefikaw minn din is-sitwazzjoni stabli. Għanna bżon li kunem kontroll tar-regoli wara kollox, aħna lesti u kol pala Parlament Ewropew fil-ġemat li ġejn biex ninkludu aktar dettalji mal-Kunsil u anki l-Bank Ċentrali Ewropew. Jiena nissieħab ukoll mal-kollega Vortman li titlob il-Kummissjoni u l-Kunsil kif għandna ninterpretaw dak li seħ f'Dublin. Anki f'dak li hu żminijiet, anki biex nagħtu garanzija depożiti u s-self. E, sakemm nistgħu nqogħdu nistennew sa tmim tal-leġislaturu. L-ewwel net iva nixtieq nissieħab mal rapporter u shadow rapporters għax xogħol li nkiseb minnaħa tal-Parlament Ewropew l-sfidi li, li inqalaw minħabba l-krizi finanzjarja tal-2008 waslu għal riforma radikali tal-Bank Ewropew tal-Bank eh, tal-Banek Ewropej u għalhekk aħna rridu naraw li aħna nkunu pilastru f'din ir-riforma li liġi tagħna issa qiegħda titrasforma dawn il-regoli ta' Basel u tagħti aktar saħħa biex aħna nkunu nistgħu nindirizzaw ir-riskju u namlu ma nitilfux iktar flus Issa aħna zammejna u koll amendament fuq l-SMEs u da ikun kruċjali biex naraw li ikunem hemm aċċess għal kreditu minnaħa tal-SMEs. Dan huwa fundamentali jekk aħna nixtieq nerġgħu nidu mill-ġdid it kabir eh, u l-kompetitività Ewropea. Pero, jekk aħna jkollna finanzi pubbliċi jew rekwiżiti li ma nistgħux nilħquhom, issa wasal iż-żmien il-gvernijiet iridu jifukaw fuq il-tkabbir, anki fuq il-budget, però importanti wkoll jimmiraw fuq l-iżvilupp ekonomiku biex jappoġġaw l-ekonomija reali. U l-SMEs huwa il-pass eh, tajjeb fil din id-direzzjoni Dan ser jiffaċilita l-kreditu għal dawn l-SMEs, jisaxħaħ investiment u anki jiġġenera aktar impjieg. Dan u kol jolli il- il-miljun u nofs eh, li kien tfassal bħala limitu, pero tajjeb li nżidu l-impatt ekonomiku tal smes fuq is supporting factor. Thank, grazzi. Fin danke kollegi. Grazzi tassew. Issa nagħti l-kelma lill-Onorevoli Fado. Grazzi tassew, l-Onorevoli Ferber. Grazzi tassew sur President, l qed nixtieq inkun ċar. Illum hija ġurnata tajba, ġurnata tajba għal kontribuenti tat-taxxa l-ewwel darba wara ħafna snin il-banek ser jkollhom ifadlu aktar kapitali, ġifiri irridu fi klim ieħor jeliminaw ir-riskju tal-attività tagħhom. U din hija l-ewwel darba eh, minn 20-30 sena li dan seħ ġifiri u għalhekk hija l-ewwel darba li hawnhekk aħna mhux qed nitkellmu biss dwar żewġ u tled banek, imma l-banek kolla fl-Unjoni Ewropea li jridu jirrispettaw dawn ir-regoli stretti. Dan ifisser li aħna qed Inżommu mal-impenji tagħna taħt il-G20 taħt dan il-ftehim li ttieħed nillaqa u li pajjiżi mhux l-Unjoni Ewropea ser ukoll isegu dan il-pass dan l-eżempju minnaħa l-oħra din ngħidu wkoll li aħna ma nixtiequx li jkollna eh, kriżi oħra speċjalment għal l-SMEs ta' bil-ħaq dan huwa messaġġ ferm importanti huma l-negozji żaru medi li joħolqu x-xogħol li jippermettu imprenditorijat jiġġeneraw innovazzjoni. U ma dawn li għandhom pożizzjoni speċjali f'din il-leġizlazzjoni u ta' bilħaq dan dinja biċċa ħbar tajba ħafna. Awtoritajiet lokali, u self jistaw ikomplu, jisiru, jistaw jibqaw jiġu estizi minnajr ma jkunem dawn ir-regoli stretti ta' riskju. Dawn permettuna biex aħna komplu ninvestu fil livell lokali. Grazzi tas-sew. issa nistaw naddu għal proċedura KGDI. Niskużu, niskużaw nruħna u wisq nistaw jitolbu l-kelma u għalek ma nistawx naċċettaw lil kulħadd ser ikoll nirstringi l-lista tiegħi u ħanati l-kelma biss l-ewwel ħamsa min-nies. l Revoli Reveli Angelilli. Iva, grazzi tassew mela żewġ regoli biex nisaħħu s-sistema bankarja lan u li nevitaw li jkollna aktar kriżijiet fil-ġejjini u li jkollna spekulazzjonijiet. Pero anki il-trasparenza fuq il-profitti tal-banek, it-taxxa li ħalsu u s-sussidji li jirċivu. Dejnija kollha informazzjoni li wara kollox titisir pubblika Umbat anki limiti ċari għal super bonuses, pero fuq kollox regoli ġodda li ħarsu lej l-ekonomija reali. Intlaqaw kol l-appell tal-SMEs li kienu għet jitolbu garanzija l-aċċess tal-kreditu. Fil-fat, ġi introdott ukoll l-SMEs supporting factor għal lejnuna ta' dawn l-SMEs ġifri pass il qudiem konkret għas-servizz tal-ekonomija reali, tal-iżvilupp u anki tax-xogħol, strumenti indispensabbli sabiex isaħħu il-ħolqien, it kabir Nixtieq nirgrazzja lir rapporter għax-xogħol eċċellenti li għamel, grazzi. Grazzi lill-Onorevoli Angelilli, issa nagħti l-kelma l-Onorevoli Pendergast. Eżis kollegi, il ftejim bejn il-Kunsil u l-Parlament li limitaw il-bonuses tal-bankari eh, hija riżultat tajb ħafna. Anki meta nqisu wkoll is-salari differenti li normalment eh, iwaslu għal imġiba riskjuża. Kenna ħafna bżonn leġizlazzjoni li tagħmel riforma li timplementa wkoll ftejmit ta' bażel fih dan l-Unjoni Ewropea, però l-Unjoni Ewropea, il-Parlament dejjem qed tagħmel toħloq reżistenza wkoll. Il-ftehim li ntlaħa bejn l-Istati membri u l-Parlament jirrappreżenta titjib li kien verament bżonn jus anki biex neliminaw mġiba riski uża fis-settur finanzjarju, għalhekk aħna rridu nibqgħu allerti għal riski sistematiku ninformaw ukoll il Kummissarju Barnier u nużaw anki l-proposti li ħerġin mill-Kummissjoni nix nisħaq l-importanza wkoll ta' dispożizzjonijiet dwar il-flessibilità u l-faċilità ta' kreditu għall-SMI għax dan huwa importanti biex niffaċilitaw il-finanzjament u ma waslux għal aktar eh, peace meta dawn l-SMIs eh, jisselfu. Grazzi tassew, issa nagħti l-kelma l-Honorable Swinburne. banek importanti sistematiċi għandhom natura globali fil-kopertura tagħhom u fuq dan il-livell il-direttivi li jipoġġu fissa, jitqisu bħala kritiċi. Bħala koordinatura għall grupp tiegħi jiena mħasseb li dawn il-konglomerati finanzjari li jaqgħu taħt din it-tip ta' leġislazzjoni għandhom aktar trattament lineari mill-insolvency 2 biex ikunu jistaw jiksbu aktar kapital. Għalek nissuġġerixxi li regoli u rekwiziti kapitali għandhom jiġu indirizzati mill-aktar fisa biex jevitaw riskju sistematiku fi istituzzjonijiet kbar finanzjarji. Issa, kwestjoni marbuta ma' investimenti miex indirizzata kif suppost għal-kumpaniji finanzjarji wkoll nista' ngħid li l-eżenzjoni ma ġietx assigurata għal dawk li huma skemi ta' pensjonijiet. Dawn huma importanti ħafna fis-sistema finanzjarja Ewropea. Vielen Dank, Frau Kollegin Swinburne. Es folgt Herr Kollegin. Grazie tassew l Swinburne. Issa nagħti l-kelma l-Onorevoli Natrans. Grazie tassew. Sur President, aħna l-ewwel nies fil-G20 li qed nimplementa l-ewwel tlas dispożizzjonijiet u aħna nkunu kburin dwar dan. Irrid nisħaq ukoll fattur importanti ieħor. Hekk kif aħna din introduċu standards vinkolanti xorta waħda aħna nirrispettaw differenzi li jeżistu, differenzi nazzjonali. U maħniex qegħdin neliminaw il-flessibilità meta niġu biex namlu regolamenti ġodda. Taħt l-ewwel pilastru aħna ser naraw li ser ikun għadu possibbli biex nirregolaw fuq livell individwali fuq buffers antiċikliċi. Jiena wkoll nilqa id-dispożizzjonijiet fuq il dak li qed insejħu l-uttini pilastru. Grazzi tassew, issa sabiex nalqu l-proċedura tal-KGDI għajna til-kelma l-Onorevoli Klevas. Grazzi tassew ħareċ biċċar li dan huwa suċċess kbir għas waħdini u l-kontroll fuq il-banek. Il-kriżi finanzjarja saħqet id-diffijiet li jeżistu fil-ġestjoni tal-banek. Il-banek kellhom ftit kapital, jew inkella ma kienx adegwat dan il-kapital biex jagħmel tajpa telf li kien hemm U għalek kienu l-kontribwenti biex jisalvaw, kien hemm bżonn il-kontribwenti biex jisalvaw il-banek. il situazzjoni tal-kriżi finanzjarja ħarġet mill kriżi bankarja u nittamaw li saħadna u tal-inna l-azzjonijiet. Issa l-banek iridu jaħdmu verament bisħieħ. Għalek nilqa mod tajjeb anki il-limiti li sar fuq il-bonuses tal-bankira. tal bankira u nispiċċa nittamaw li temmejn hawnhekk il-nuqqas ta' responsabilità kienet tittieħed dan il-qasam il-bankiri li għandhom mġiba riskjuża ġifiri qed iżommu aktar flus biex jħolqu aktar biex jaraw l-interessi tagħhom, però aħna rridu nsibu mod kif aħna nistgħu niħolqu aktar impjek minn flu grazzi. Issa sabiex nagħlqu d-dibattitu issa nagħti l-kelma il-Kummissarju Barnier jogħġbok. Grazzi tassew sur President, jena nishtiq najt li jena verament kont kontent u anke impressjonat bil-fat li kważi il-membri kollha tal-Parlament li tkellmu esprimew l-appoġġ tagħhom għal eh, f'dan l-ispirtu u anke appoċ għal din il-proposta li mill-ġdid hija eh, eh, jaġebla ta' xewka biex neta niġu biex nirregolaw il-settur bankarju nħorġu minn din il-krizi dan ovvjament huwa taġġieħ għal rapporter tagħkom u nixtieq ukoll nirringrazzja lill-impjegati kollha tagħna li ħadmu magħkom, ħadmu magħna u anki mal-presidenza Fil-fatt nista' ngħid li kienet kwistjoni ferm legali u teknika li kellha bżonn ħafna ħiliet eh, maquda flimkien. Mela fil-qosor nixtieq ngħidilkom li nikkonferma lill-Onorevli eh, Wortman Cole u l-Onorevli Tyson u l-Onorevli Gular determinazzjoni tal-Kummissjoni sabiex toħroġ bil-partit differenti li faslu l-Unjoni Bankarja dawn diġa uħut minnhom jinsab fuq il-mejda u qegħdin jiġu kunem hemm mill-ICB u ma jintaxxaw fuq l autoritajiet ta' Rizoluzzjoni li qiegħda fuq kol fuq il-mejda u jaħdmu bl-istess mod u aħna ser noħorġu qabel il-btajl ta' sajt bi proposta għal Rizoluzzjoni Ewropea għal awtorità ta' Rizoluzzjoni Ewropea li ser timxi jitfit ma' l-awtorità ta' supervizjoni u ser nresqu din il-proposta x'nemmnu li huwa possibilment eh, li huwa possibbli l nużaw eh, legalment it-trattat li għandna xejn iktar mwet eh, Irid ikun hemm amenda preċiża tat trattat dan hu possibbli U il-Kommissjoni fil-blueprint tagħha ta' Novembru qalet li din hija possibbli u xejn ma jħallina milli jkollna miri fit trattat biex naqdu dawn id-diffikultajt kollha u l-aspetti kollha differenti li jeżistu fil-qasam tal-supervizjoni bankarja, però aħna li huwa possibbli nistgħu nagħmlu progress fuq dawn il-kwistjonijiet kollha kif diġà għamilna fuq il-kwistjoni tas supervizjoni. L-Onorevoli Bowman b'mod adegwat għal il-Parlament Ewropew ta' ta' tweġibit tajbin f'dan il-qasam u mhux biss f'dan il-qasam biss u anki l-onar Veli Morganti nixtieq ngħidu li aħna se jkunu qed nippreżentaw riformi li huma aġġornament ta' rapport tal-Onorevoli li kien qabel is-sajf u nieħdu konsiderazzjoni l-istudji ta' impatt li saru fuq lażliet kollha sabiex bekk aħna nkunu nistgħu naħdmu mod adekwat u mhux hekk kif ġiġi. L-Onorevoli Sharon Bowles għamlet referenza għas suġġetti differenti bħal bonus is renumerazzjoni u responsabilta' tal-shareholders, tal-azzjonisti, u għalhekk nixtieq ngħid li rridu nsaħħu b'mod sistematiku il-responsabilta tal-azzjonisti għall-kumpaniji kollha u għank istituzzjonijiet u intom tistaw jsibu dan fit-test li aħna ressaqna nixtieq u kol l-Onorevoli Langen u s-Sur Klute għal dawk li qalu iva nirregolaw il-finanzi, intom qed tirregolaw il-finanzi, għalhekk aħna rridu nammettu dan kollu, rridu najdu għaliex dan huwa kollu minnu bil-kunċett prinċipali ta' trasparenza għaliex wara kollox din hija l-ewwel kundizzjoni biex ikun hemm responsabilità. U s-sulamir, eh, għallan ta' trasparenza ħna l-lum ser nkun qed inresqu test fuq rapportaċ mux finanzjarju għal kumpanji l-gbar, issa l-Honorable Ford u l-Honorable Swinburne għal kemm ma naqblux ma xurxin fuq dan il-punt, il-test li jintom ser tkun qed tadottaw illum huwa konformi ma l-Kumitat ta' bazi u rakkomandazzjonijiet tagħhom. Ma dan kollu jieħu konsiderazzjoni tal-karatteristiċi tal-settur bankarju Ewropej. Aħna qegħdin qed napplikaw dan kollu għal 8300 bank. Ġifiri, għanna ħafna banek hawnhekk li qed jiffinanzjaw 75% tal-Unjoni Ewropea u barra minnek 4000 minn daw il-banek kif qal Sur Klute u kif qalet is-Sinjura Bowl eh, huma banek li huma differenti banek, banek operattivi u inkela banek bazati fuq sistema reċiproka u Sir Bloom li tela għal ħajvota favuri test biex nifurzaw sanzjonijiet jew inkella meta jkun hemm abbuż fis-suq għalhekk nixtieq ngħid lis-Sur Sanchez Presedo u l-Sonjura Beres li jina ser inżom għajnejja fuq anki livell ta' situazzjoni li hemm fl-Amerika u l-imsiħba kbar tagħna. Jina Eh, ġi segretarjat ta' stat u għanna laqa tal-G20 din il-ġimma u l-implementazzjoni ta' Basel 3 u technical standards għad derivattivi il-kwistjoni tal-accounting standards u l-mistoqsija partikolari dwar l-organizzazzjoni tal-banek barranin. Dawma kolli punti li ħan nitkellmu fuqhom ser ikonna diskussjonijiet rigorużi mal-Istati Uniti u għalhekk fl-ħarnet nixtieq infakkarkom ukoll dwar it-test li jinstab qudiemna u barra diġa, barra dak li għattilkom diġa l-autorità ta' rizoluzzjoni shadow banking u l-onorevoli Langen bil-rapport tal-Fond Monetarju li ħaj joħroġ iktar tard din is-sena u s-sur Schmidt mhux biss diversifikazzjoni bej sessi il-banek għandhom bżonn din anki fl-impjegati professjonisti li jimpjegaw irid ikun hemm bilanċ l-Honorable McCarthy l-azzjoni li aħna rridu nitalmu mill eh, minn din il-kriżi li nkunu responsabbli anki rigward il-benchmarks u sur klute nwedek protezzjoni għal konsumaturi eh, bil kodiċi bankarji bażiċi u nixtieq nixbdilkom kollha attenzjoni mill-dokument li ġie publikat il-ġimgħa li għaddit Eh, mill-Kommissjoni rigward l-investiment fil-meda twila ta' żmien li l-ekonomija reali għandha tant bżonn. Issa aħna nistgħu nerġaw nattivaw ċertu tip ta' regolamenti biex insewwu, però forsi nistgħu ngħaddu għal regolamenti proattivi dinamiċi għad kabiru għalhekk it-test li qed tadottaw illum huwa ġebla prinċipali, ġebla ta' xewka li xjaqat fil-imkien daw iż-żewġ tipi ta' regolamenti nitalmu mill-kriżi, pero nappoġġaw kol l-ekonomija reali. Grazzi ta' sewa t-weġibit ta'kom, grazzi għal Green Paper u t-latin mistoqsija li ħna ressaqna li xħafna nisuma interessati f'ħafna mis-suġġetti fuq il-long term f'dan investiment fuq medda ta' żmien. Grazzi ta' sew Kummissarju Barnier, l-Onorevoli Crichton. Grazzi tassew, membri onorevoli, nixtieq l-ewwel net nilqa il-kommenti pożittivi li jiena smajt dal-għodu fuq l-abbozz leġiżlazzjoni. Bla dubi jena nista' nifhem li uħut kom forsi mhumiex daqshekk komdi bċertu aspetti tal-leftejn politiku aħħari, però kif diġà sħaqt fil-introduzzjoni tiegħi, aħna kellna niksbu bilanċ bejn il-talbit li kienet joħolqu konflitt u realtajiet soċjali għalhekk irridu nagħmlu l-banek tan aktar siguri naħseb aħna lkoll naqblu fuq dan u fl-istess waqt nassikuraw li huma xorta waħda jistgħu jkomplu jaqdu l-ekonomija li demet tikber u dan u l-bilanċ li aħna rridu nsibu. Ir-riżultat tan-negozjati tagħna ta' bilħaq huwa kompromess. Pero jiena nħoss li huwa kompromess tajb ħafna aħna konna maqudin meta eh, samna lan prinċipali nassikuraw li l europa toħroġ mill-kriżi ekonomika u finanzjarja aktar b'saħħitha u bala dubju ta' xej li tkun tista' taqdi li ċittadini tagħha. Regolamentazzjoni aħjar u banek aktar b'saħħithom fl-Unjoni Ewropea huma waħda mill-passi prinċipali f'dan il-kuntest. U l-Onorevoli Bowles għamlet referenza għal dan bħala kompromess tajjeb meta niġu wkoll biex niksbu bilanċ. U jiena nappoġġa bisħiħ dan il-fatt u nħoss li e, aktar trasparenza tista' tkun bis ħaġa tajba u għalhekk naħseb li ta' bilħaq dan huwa pass importanti f'direzzjoni tajba. Jiena nista' nifhem li intom ser tkun qegħdin tifutaw illum fuq amenda għal artiklu 46 paragrafu 5 d u ta' bilħaq din l-amenda tindirizza il-riforma tal-leverage ratio u biex nużaw it-test kif inu prezentament ma jkunx għaqli sakemm ikollna eżaminazzjoni aktar komprensiva tal-kwistjoni li edha fidejna tis issir anke fil-Kumitat ta' Bażel li ġifieri nista' ninformakom illum li il-Kunsill jista' jappoġġa din is-sitwazzjoni kif inhi. Allura Nixtieq nirringrazzja mo partikolari li rapporter għall approċ kostruttiv li tieħed minn dan il-Parlament fil-negozjati aħna rridu li jkun hemm it-tmim tal-riforma teknika u dan issim l-aktar fiżga. Vielen Dank, Frau Ministerin Creighton, zum Grazie ħafna, Ministru Creighton. Mela, Il-rapporter għazoċ minuti biex jikonkludi, kħeġbok. Grat, Sir eh, Sur Karas. Signori, naħseb li d-dibattitu tal-lum wera bitċar kif dan il-parlament kollu kemmu jaqbel dwar ir-responsabiltajiet li għandhom um, naħsbu fuqhom f'dar rigward. Nixtieq nirringrazzja kull ma għenni hawnhekk. Naħseb li ħdimna tajjeb flimkien se nħarsu lejn l-emenda, l-emendi proposti wara dan id-dibattitu u se nħarsu lejn l-erba wieħed sitta biex forsi neħħo. Naħseb li dan id-dibattitu wera li għandna għanna nibqaw naħdmu fuq dan. Meta nimplementaw l-Unjoni Bankarja Fiskali biex nġildu tax havens, il-sistema um, ta' shadow banking li għanna fil-pjaniet fil-ġejjeni, għanna nbidlu l-approċ tagħna wkoll. kien pist il fuq il-negozjati u bekk kena tlet bidliet fil-presidenza waqt negozjati għanna nbidlu l-metodu għawnek. Fl-ewwel ta' jannar tal-2014 dawn ir-regoli se jitlu fis seħ U dan ifisser li l-Unjoni Ewropea tieħu tmexxija tur il bqija tad dinja kif għandna għandhom jaħdmu dak li għamlu l-oħrajn mhumiex se jwaqqafni li nagħmlu dak li aħna naħsbu li huwa importanti Signori, għamilna ħafna, ħsimna ħafna fuq il-fondi ta' pensjonijiet tieħdu in konsiderazzjoni ta' ċertu punt, il-bidla tal-kultura qed issir permezz ta' iżjed trasparenza u anki xogħol fuq il-bonuses u miżuri oħra bdejna fil-direzzjoni tajba maħni ta' e, naraw it-tawiġ fil-kompetizjoni għax dina tista' tiġi implementata biss permezz ta' leġlazzjoni komuni fuq il-livell Ewropew il-bonds Ewropew ma koperti. Se konna rapport, se konem rapport mill il-Komissjoni vara Grazzi ħafna l-kollegi tiegħi nixtieq nirringrazzjakom u għal tal-li faħartuni iżda anki għax-xogħol kollu li għamiltu intkom. Grazzi. Grazzi, Sur Karas Beck, wasanna fl-aħħar tal-dibattitu konġunt il-votazzjoni ssir f'nofsinhar. Il-bieraħ. il-President ħabbar interpretazzjoni mill-Kumitat tal-Affarijiet eh, Kostituzzjonali u bekk